ma, ma kienx hemm talba għal votazzjoni fil-plenarja, allura eh, dawn ġew adottati. Issa skont regola 87 a paragrafu 6 tal-proċeduri il ċermen eh, tal-Komitat tal-Presidenti fil-fat ma kellix ma kellux rekomandazzjonijiet u dan marbut mal-Kumitat tal-Ambjent eh, u d-deċiżjoni tagħhom sabiex ma jkollhomx dibattitu fuq regolament tal-Kommissjoni 240-11 fuq il- fuq il-prodotti tal-animali mill-Bosnia Herzegovina jekk ma jkunx hemm grupp jew inkella 40 membru sa nofs il-lejl illum illi ikunu kontra l-adozzjoni ta' dan, ir-rakkomandazzjoni ser tibqa' kifini. Jekk tixtiequ taqraw iktar dwar dan, tistaw issibu fuq il sions Direct eh, fuq sit elettroniku tagħna. Daw kienu l avizi li kelli, issa nimxu l-punt li mis tal-aġenda li huwa dekretinajt tal u tal-Komissjoni dwar it-trattat abbozz tal-WIPO dwar eh, drittijiet